Thank you, colleagues. Good. Grazie, dis kollegi, l-odwa tajba, jena kontet nipermetti ammonta ħin sabiex il-kollegi jinġabru sabiex nibdew bil-proċedimenti u issaħna l-esti biex nibdew bis-sessjoni ta' dal-ħodu, sessjoni ta' l-Parlament u nixtieq nibda bil-vot fuq it-talba biex ikun hemm proċedura urġenti taħt regola 154 fuq il-proposta minn naħa tal-